nivvotaw fuq il-rapport għada. Il-punt li mis fuq l-agenda huma il-diskorsi ta' minuta. Nibdew bl-onorevoli Bokxor. Signori, il-paċi u l-garanzija ta' drittijiet eh, fondamentali huwa xogħol tal-Unjoni Ewropea. Ħafna pajjiżi jridu jissieħbu f'din il-komunità, imma eh, jekk jissieħbu fil-komunità se jkollhom ukoll obbligi. Eh, L-Ukrajina iddeċidiet li tagħmel dan il-poplu tal-Ukrajina għandu minoranza ungariża li ta' madwar 150.000 ruħ Madana kollu din il-minoranza Ungeriża eh, hija eh, mifnija minn marċi violenti bħal dak li rajna f'Marzu ta' din is-sena fejn kien hemm marċ kontra l-Ungeriżi. Dan imur kontra il-Kostituzzjoni tal-Ukrajina u anki kontra l-obbligi internazzjonali ta' dan il-pajjiż. Jiena ressaqt mistoqsija miktuba li Senjura Mogherini u fit-tweġiba tagħha għalt li illi il-ftejim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ungerija hija temmek biex jiggarantixxi drittijiet tal-minoranzi u illi dawn serġaw jiddiskutu dan is-suġġett meta darba meta jiltaqgħu mal-imsieħba tagħhom fl-Ukrajina. Il-dritt għal moviment ħieles u għal li wieħed jaħdem fl-Unjoni Ewropea ma' drittijiet fondamentali. Imma sfortunatament ħafna ħaddiema onesti li jiġu mill-vant tal-Ewropa u ma' faċċati mid diskriminazzjoni rajna ħafna każijiet f'dawn l-aħħar snin fejn ħaddiema rumeni ġew trattati bħala ċittadini tat-tieni kategorija ġew kienu vittmi ta' abbuż li suppost eh, inqeret tal kollox fis-seklu 21 u huwa dmir tagħna bħala Parlament Ewropew li niżguraw li dispożizzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' xogħol ikunu rispettati għandna ngħidu nwaqfu darba l dejjem id-diskriminazzjoni kollha u għalhekk għandna noħolqu kuxjenza fost in-nies dwar id-drittijiet li għandhom Għanna u koll ikonna entita Ewropea li tġilet kontra l-abbuż fl-istati membri ma nix ninsew li il-ħaddiema Rumeni ma jmorrux fil-punent tal-Ewropa għaliex għandhom il-flu, għandhom bżonn il-flus, imma għaliex dik il-parti tal-Europa għandha bżonnom f'ċerti oqsma u l-xogħol li joffru joffri valur miżjut l-Unjoni Ewropea. Sinjuri, jekk dan huma minuti diskorsi ta' minuta, hemm raġuni għalihom. Minuta biss jekk joġobkom, l-Onorevoli Zaborska. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Minna u ftit toħra, oħra, Slovakkja se tieħu fidejha rridni tal konsil tal-Unjoni Ewropea u wieħed waħda mill prioritajiet tagħha hija l-immigrazzjoni alla volja fl-modi kienem ħafna sqarrijiet minn politikanti slovakki dwar ir refugġati illi għajmu sħiħa madwar l-Ewropa jiena kontenta illi l-gvern slovak jgħat jitlob approċċ holistiku lejn il-kriżi tar refugġati u parti minnu titkun titjib tal-protezzjoni tal-frontieri esterni fil-ġlida kontra terrorizmu imma irridu wkoll ninkludu l-istatut ta' persuni li jitolbu l-azil Eh, sfortunatament il-programm tal-Gvern Slovak ma jinkludix dan is-suġġett u jiena eh, nittama illi il-Repubblika Slovakka se taħdem fuq din l-inizjattiva u mbagħad fl-aħħar jikkonfermaw illi fl-Ewropa kull ħajja umana għandha l-valur tagħha grazzi. Mulțumesc, doamna președinte. Drax kolleġi. Grazie ħafna, Signora President, eżis kollegi. Jena naqbel ma l-inizjativa tal-ġnus ma'uda illi kunem zero infezzjonijiet ta' l-HIV kif ukoll ta' l-AIDS kif ukoll il-laqat tal-livelloli li huma skedati għal din il-ġimgħa li se jfokaw fuq dawn is-suġġetti iżda t tuberkulożi l-iktar li toqtol pazjenti Fil-fatt, seba minn 10 illi jiżviluppaw it-tuberkulożi ser imutu. Madana kollu f'dan l-aħħar ftit snin kien hemm dejjem inqas u inqas appoġġ għal dawn it-tip ta' trattamenti. Għal daqsan tam ħafna nies li m'għandhomx aċċess għal dawn it-trattamenti. Allura, qed ikun hemm żieda dejjem ikbar fl-infezzjonijiet tal-HIV, kif ukoll um, illi jkun hemm tip ta' tuberkulożi li jkun reżistenti għal antimikrobiċi. Taħt dawn iċ-ċirkustanzi jiena nemmen li wasal iż-żmien għall-Unjoni Ewropea u mhux biss biex jiżviluppaw qafas integrat għall-2016-2020 illi jiffoka fuq it-tuberkulożi, l-HIV, kif ukoll li l-gvernijiet nazzjonali u l-Komissjoni Ewropea jaċċertaw li jkun hemm tranzizzjoni sostenibbli għal fondi interni biex il-pazjenti jkollhom aċċess għal dawn il-mediċini. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Sinjura President, eżis kollegi, jiena nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għall-abbużi li għadin isiru mill-awtoritajiet tal-protezzjoni ta' tfal f'ċerti stati, abbużi li riċentement affetwaw diversi familji rumeni. Per eżempju, fi Norveġa, fejn ħames tfal ġew um, separati mill-familji u wara seba xhur wara protezzjoni wara dimostrazzjonijiet fuq 21 pajjiż Għatem dawn il-kwistjonijiet li huma dejjin, per eżempju um, fil-Gran Bretanja, jiena nixtieq nappellalkom, nappella l awtoritajiet Ingliżi biex jipproteġu id-drittijiet dawn it-tfal Rumeni u biex din it-tip ta' trauma familjari ma tibqax is-seħ. Għandu kunem hemm bilanċ bejn prinċipji tal-interess ta' tfal, per eżempju fir-rakkomendazzjoni tal-1997 874 kif ukoll artikolu 9 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Is-Sinjura Kirtin Darling. Grazzi Sinjura President. Aħna għanna l-ikbar deċiżjoni ta' ġenerazzjoni qudiemna fir-Renju Unit. Huwa il-drittijiet tagħna. Mis-snin sabajn aħna ilna nġildu għadrittijiet ta' xogħol għal kulħadd. Kienu ħaddiema femminili li kienu din jissimbolizzaw il-paga ugwali. Iżda fl-1982 kienet il-qorti Ewropea li aċċertata. Drittijiet bħal per eżempju il-lif tal-paternità tal-maternità kif ukoll part-time ħaddiema part-time, kif ukoll li jkollok vaganza imħalsa, dawn kollha ma ċertati mill-liġi Ewropea. Issa il-kampanja għalif jixtiequ Gran Bretanja aktar flessibbli. Dan dan imur kontra drittijiet tiegħek jekk jogħġbok fit-23 ta' Ġunju ivvota biex tibqa'. Grazie ħafna Sur Salimovic. Grazzi Signora President. Għanna żewġ pajjiżi li għandhom eh, l-ola numru ta' skjavitu eh, żewġ pajjiżi eh, mill-istanz barra minn hekk ir-rapport tal-ELO juri l-importanza kruċjali tal-autoritajiet tal-Uzbekistan biex ikomplu miżuri ħalli jżommu it-tfal mill- mill-ħsat tal-qoton. Il-Parlament Ewropew eh, konstantament kondanna il-kondizjonijiet ta' xogħol fl-Uzbekistan u l-Kummissjoni fl-imkien ma' l-istati membri eh, madanakollu kollu u għajnejhom meta itħaddim ta' tfal u prassi oħra żbaljati eh, u ma' Pressa komuni. Eh, naħseb li għanna nindirizzaw eh, kazijiet bħal dawn ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u nżidu bil-ġeda tagħna kontra l-iskavitu fl-Asja ċentrali. Grazzi ħafna. Grazzi il-kellim li jmiss issa Sur Dan Baskis. Grazzi, Senjora President, eżis kollegi, il-ġimma li għaddiet il-Bundestag ivvota dikjerazzjoni li tikkondanna reati kontra l-umanità fost oħrajn il-ġenoċidju armen ta' l-1915. Il-ġustizja storika li suppost eh, kella tiġi motija għajmet sensazzjoni stramba minna tal-Prim Ministru Tork, reazzjoni li fil-fat mandax taqsam xejn mal-valuri Ewropej jew nkella il-politika illi aħna għanna l-politika għal kontrarju li għanna fit-Turkija li għet prova taħbi dak li ġara dak iż-żminijiet kontra l-poplu Armen hija waħda li eh, il-Prim Ministru Tork huwa kbir u gburi bija. Ma nistax nifhem kif nistgħu nagħmlu daw il-konċessjonijiet kollha għal reġim totalitarju bħal dak illi għandna jmex it-Turkija. Grazzi. Naseb eh, li eh, t-tjib ta' impenn eh, u interessi oħra tal-poplu tiegħi mhumiex imħarsa. Ma naħsebx illi huma mħarsa billi il-Renjoni joħroġ mill-Unjoni. Naħseb illi għanna komunità tal-bidja li t-benefika mill-pak għanna l-studenti tagħna li jivvjaġġaw madwar l-Ewropa u n-negozji li jistgħu jaċċessaw suq wieħed ta' 500 il-konsumatur. Barra minn hekk għandna ħafna ħarsien, per eżempju, joħlas indaqsa nisaw l-irġiel, ħarsien ta' sijat tal-btajjel u drittijiet ta' maternita. Naħseb illi jekk imur għal-Brexit, it-tramuntana tal-Irlanda, aħna ħanibqaw mażramon per billi nibqaw eh, marren unit eh, u għallura xin fejn fil-fatet jitlob biex aħna nibqaw biex aħna nibqaw ġifiri fl-Unjoni. Grazzi. l-Onorevoli Kluni. L-ekonomija kollaborativa edha unnek biex tibqa rridu nġildu eh, Irridu nilqaw l-opportunitajiet li toffri, niskuraw li kunem regolamentazzjoni tal livell oli fil-qalġiet tal-konsumaturi, l-konsumaturi Ewropej huma l-ikbar utenti tal-ekonomija kollaborattiva fi Franza 36% tal-konsumaturi użew l-ekonomija kollaborattiva bħal Uber u Airbnb u fl-Irlanda 35% u din l-ekonomija fl-Europa hija stmata li tiswa madwar 10 biljun euro u mistennija li tikber għal 250 biljun euro fil-deċenju li jmiss, jiġifieri tagħti għażla flessibilità u tipprovdi anke kompetizzjoni u dawk il-kumpaniji kollha involuti fl-ekonomija kollaborativa joħolqu impjiegi u jiġġeneraw in-negozju għall-ekonomiji lokali għalhekk jiena nilqa l-preżentazzjoni li għamlet dal-aħħar kummissjoni bil-ħsieb illi Eh, tevita eh, frammentazzjoni ta' argumentazzjoni fl-istati membri u minn flok eh, tipproponi modelli ta' negozji ġodda fil-waqt li iħarsu l-konsumaturi u jindirizzaw kondizjonijiet tal-impiegi u jgħidilhom kif għandha tapplika l-liġi Ewropea fl-ekonomija kollaborattiva. Grazzi, l-Onorevoli Brennan. Grazzi ħafna il-partijiet tal-Renju Unit għandhom ħafna xi gwadanjaw milli eh, jibqaw fl-Unjoni Ewropea u għandhom ħafna xi tilfu u koll jekk noħorġu l-Unjoni Ewropea tajba għall-impiegi u għall-xtatina aċċess għall-ikbar su waħdini. Aħna bħala eh, il-reġun tijaj li għall-ifqar jatina iktar fil-fat milli aħna inħalsu l-Unjoni Ewropea żomna sikuri aħna bħalissa qegħdin ngħixu l-itwal perjodu ta', ta paċi fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea tajba l-ambjent tal-kampanja eh, tħares il-kwalità tal-ilma, tħares mm, l-annimali salvaġġi tagħna, natura u jekk aħna se noħorġu mill-Unjoni Ewropea probabbilment Eh, l-unika eh, xieda ta' xi ħadd irabbi l-annimali eh, tista' ssiba forsi f'xi mużew. Naħseb jaqblinna ħafna illi nibqgħu ġewwa l-Onorevoli Hawken. Grazzi, Signora President il-politikanti Irlandiżi jistaw jibqaw jistaħbew wara l-iskuża illi Brussell ġalli tom jamlu ċerti affarijiet id-direttiva dwar il-qafas dwar l-ilma tatina lok biex eh, niddeċidu ma naplikawx rati ta' ħlas fuq l-użu tal-ilma l-ex kummissarju Potoċnik wieġeb dik il-mistoqsija fl-2010 meta qal li l-prassi stabilita kienet illi eh, dik tal-moment eh, tal-adozzjoni tal-direttiva fl-2003 mhux l-2010 l-2014 jew l-2016 imma l-2003 fl-2014 il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja deċidiet kontra l-Kummissjoni Ewropea tal-li ħarket il-Ġermanja tal-li ma kienux qegħdin iżommu flus għal ċertu servizzi tal l-ilma fostom il-konsum. Il-leġislatura tal-Unjoni Ewropea kienet beħsiba tħalli fidejn l-istati membri deċedu l-miżuri li jridu adottaw biex jirkupraw l-ispejjeż mingħajr ma jestendu eh, dawn għal servizzi kollha marbuti mal-użu tal-ilma u d-direttiva per se ma timponix obbligu ta' ħlas fir-rispett tal-attivitajiet kollha tal-użu tal-ilma għalhekk dak li applika għal Ġermanja tajjeb ukoll għall-Irlanda. U dawk il-politikanti li qegħdin jipprovaw waħlu fi Brussell m'għandhomx bażi legali għall-argument tagħhom. Grazzi ħafna l-kellim li mess. Grazzi ħafna. Studju reċenti indika illi wieħed minn kull tliet tfal li għandhom bej 6 u 9 snin fl-Unjoni Ewropea jew għandhom pis żejjed jew inkella huma obeżi. L-ispiża ta' trattament tagħhom hija wieħed minn kull għaxra tal-ispejjeż marbutin ma' saħaf l-Unjoni Ewropea. Iżda m'hemmx wedit biex din ix-xejra tiġi um, abolita. Din il-ġlieda qiegħda tidher biss iswed fuq abjad iżda mhux fil-prattika. Aħna għandna bżonn riżultati iktar konkreti. In-nies għandhom bżonn ikollhom aċċessibilità kompleta informazzjoni per eżempju, ikel diċenti bi prezz deċenti. Reklamar għarriqi speċjalment prodotti ta' tfal mhuwiex aċċettabbli. Hemm proġett pilota biex ikun hemm pjattaforma biex ikun hemm tarif fuq in-nutrizzjoni. Jien naħseb il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni neċessarja lil ġenituri jew lil iskejl ta' tfal, pereżempju meta jkunu din jippjanaw l-ikliet ta' tfal. Jiena nittama il kollegi tiegħi jappoġġjaw dan il-proġett. Il-kellem li jmess, is-sur Mamikins. Grazzi ħafna. F'ħafna zonijiet rurali kienu produtturi tal-ikel. Matul is-snin madana kollu, meta ġiet ir-rivoluzzjoni industrijali, bliet bdew jatrataw iktar u iktar nies minn madwar il-pajjiż. Għaldaqstant dan wassal biex ikun hemm depopolazzjoni rurali. F'ħafna stati membri inqas minn nofs il-popolazzjoni tgħix f'żonijiet rurali. Issa għal kemm dan ikollu impatt pożittiv fuq noqassa trasport, ma dana kollu ifisser illi żoni rurali issa qed jitilfu il-futur tagħhom f'kull sens. Jitnaqas il-produttività, speċjalment fejn tidħol pereżempju l-agrikoltura. stati membri ċentrali u tal-Levant huma l-iktar li għadin ibatu minn din it-tendenza speċjalment wara l-2004. Grazza ħafna. Il-kellem li jmiss Madam Reis li mhijiex hawnhekk, is-Sur Marjas. l allejati ħadu Eh, deċiżjoni fl-1944 fil-Normandija u dan wassal rebħa. Illum il-ġurnata f'dan l-anniversarju din s ċittadini Albaniżi. Dawk li kienu kondannati mill-Greċja bħala kriminali tal-gwerra u li ħadmu waqt l-okkupazzjoni eh, Ġermaniża. Uh, kienem eluf ta' ċittadini Greki li kienu um, involuti f'dan. Għanna bżon nirrikonoxxu dak li ġara fil-pazzat. Fl-1945 il-Greċja ma ċettaċ illi jkun hemm il-preżenza tal-Albanija fil-laqa f'Pariġi għaliex huma baqgħu ikollhom eh, reparazzjonijiet illi kellhom iħallsu lejn il-Greċja kif ukoll pereżempju l-Ġermaniżi. Għal tliet snin kien hemm ħakim barrani fil pajjiż tiegħi minn min diklar grazzi ħafna. il bieraħ Kien hemm manifestazzjoni kbira f'Barcelona fid-difiża tal-Euro Delta u, u anki mbagħad manifestazzjoni oħra. Il-gvern ta' Spanja reġa beda jipproponi pjan idroloġiku li ġew eh, kritikat minn ħafna nies għaliex imur kontra id-direttiva qafas dwar l-ilma il-gvern jgħid illi eh, eh, anzi da mhux qed jagħmel hekk għaliex ma jridx jieħu deċiżjonijiet fil-politika soċjali ma jrid jerġa' jiġielet kontra il viabilita tal-din ixmara. U dana minn qed nitwar kwantità insuffiċenti ta' ilma u hawnhekk jiena rrid ninaqat mal eluf ta' persuni li qegħdin jiġġieldu jimmanifestaw u jitolbu lil kommissjoni biex titlob li l-gvern Spanjol jwarrab e, dan il-pjano nittama li iktar sejna domana din hija xmara importanti e, u hija xmara importanti għall-ambjenta. Uh, Madam Wood. Senjura Wood. Grazie ħafna, Senjora President ċertament id-dumping eh, eh, tal-azzar eh, ċinis qed nkomplu narawh madwar l-Ewropa u Cameron għamen ta' qudiem fost gruppi grupp ta' stati membri responsabli li komplu jiblokkaw tariffi aħjar proposti mill-Kummissjoni u dan propju ta' dannu għal ċertu industriji nixen konna nejdilkom illi fil-fat eh, il- mm, kienem eh, possijiet eh, fil-Skarbara scarborough possijiet oħra fil-konsistenza tijaj li nxtraw bċuċata. Nishtiq nejdilkom u koll li jem il-Labor, il-MPs tal-Labor li għet jiprovaw juru propju kemm l-indifferenza um, tal-oppozizjoni eh, qed jaħdmu flimkien ma' Su Heyman eh, u ma' Sur Smith flimkien ma' trade unionisti l-koll nafu li l-Unjoni Ewropea taħdem l-aħjar meta jkun hemm kooperazzjoni reċiproka u s-solidarjetà bejn il-politiċi il-rappreżentanti tan negozji u ċittadini. Grazzi ħafna Sur Polċek. Grazzi, Signora President, nishtiq eh, nitkellem dwar il-falliment ta' suq intern tagħna li jaħdem sew biex ħares id-dritti tal-awtur. Issa għandna din l-attività li niġbru eh, soċjetajiet u dawk kollha li għandhom id-drittijiet suppost gawdu eh, mill-ħarsin ta' drittijiet tagħhom permezz tal-attivitajiet permezz ta' dawn il-collecting societies. Però il-problemi hija li dawn eh, jirrappreżentaw biss dawk li għandhom eh, id-drittijiet f'settur speċifiku m'hemmx approvazzjoni Ewropea. Naħseb li din hija problema li rridu nindirizzawa bħal-Unjoni. Għalibek ikonna approvazzjonijiet li applikaw madwar l-Europa. Issa Senjura Mattias. Grazzi, Signora President. Wara teddidiet sistematiċi kontra l-Portugal il-Kommissjoni għalet l mhux ħajkun hemm sanzjonijiet kontra Franza l għaliex Franza ja Franza il-President tal-Eurogroup qed jeżiġi fil-fatt li jkun hemm sanzjonijiet għal kulħadd. Dak huwa l-kontribut tiegħu għall-istabilità hemm ċertu seta membri li qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa, ma il-mexxej Ewropej eh, eh, qed jagħmlu velitom biex eh, biex iċ-ċittadini Ewropej jibqgħu f'sitwazzjoni ta' kriżi. Bħal dak eh, illi qallu eh, mhux biżejjed kellna kriżi, mhux biżejjed kellna diżastru eh, u dan kollu huwa minħabba politika ta' awsterità. Bħal dak illi qallu l-politika li qed nadattaw mhijiex propju riżultat ta' dawk eh, ta' dak li qed jippruvaw jimponu il-mexxej Ewropej eh, u tedidiet huma reali huma konkreti eh, naħseb li dan huwa ekwivalenti għal sabotaġġ ekonomiku. Allura nixtieq nitlob l-Kummissarju jekk joġbok fil-fatt iqfu għaġixxu kif qed taġixxu. Grazzi, grazzi tassew. Issa Sur Kan. Signora President, għaz batax il-ġurnata qabel l-Unjoni Ewropea, il-Renju Uniti votaw fuq il-ħon fl-Unjoni Ewropea. Dina deċiżjoni kbira li teffetwa mhux biss il-ġejjini tagħhom imma ta' kull stat membru f'tal-Parlament. Ir-riski li tal-Brexit huma enormi li tista' twassal l reċessjoni 3.5 miljoni pek perikolati drittijiet tal-ħaddiema li jintilfu kooperazzjoni eh, li tintilef il-kampanja ta' eh, barra ma, ma kellix tweġibiet għal dawn il-problemi kollha u issa qegħdin iwerru jippruvaw iwerruna bl-immigrazzjoni f'dawn l-aħħar eh, ġimmat għallu li l-immigranti kollha li qed jiġu fir renju Unit huma jew kriminali jew inkella jridu jgħixu fuq ir-relief Jiena naf li dawn l-affarijiet mhux minnhom u l-immigranti jagħmlu kontribut enormi pożittiv fir-Renju Unit u nemmen ukoll illi ħafna votanti deċenti fir-Renju Unit jafuh dan ukoll li se jaraw li dan huwa gideb u se jiddeċidu li jibqgħu jivvotaw favur li jibqgħu fit-23 ta' Ġunju. Grazzi l-Onorevoli Zum. Dear colleagues, Latvia and Estonia host a large number of stateless people. Fl-Estonja hemm ħafna nies mingħajr stat nies minar stat jiformaw 12% tal-popolazzjoni kollha u 6% tal-popolazzjoni Estonja. L-Unjoni Sovjetika sparixxiet 24 sena ilu fil-żewġ pajjiżi il-nies minar stat ma jistgħux jivvotaw u anki waqt l-elezzjonijiet lokali residenzi tal-Estonja u l-Latvja ġabru iktar minn 17.000 firma biex jippreżentaw petizzjoni fejn jitolbu l-Parlament biex jikkorreġu sottorappreżentazzjoni ta' persuni mingħajr stat fil-Parlament Ewropew. Għandhom id-dritt u raġunijiet validi biex jitolbu l-bidla. Fil-Latvja numru ta' siġijiet allokati f'dal dawn il-pajjiżi fil-Parlament Ewropew huwa qoli żejjed ta' skapitu ta' persuni li m'għandhomx dritt li jivvotaw. Jiena nixtieq lil kollegi kollegi tija jappoġġaw l-estensjoni ta' drittijiet tal-vot għal dawn il persuni minn stat mill-Latvja u mill-Estonja. Ma tistax titlob blue card waqt din il-proċedura tal-diskorsi ta' minuta. Grazzi, Signora President, Sur Juncker, Sur Draghi u l-bqija għamlu sforz u jekk joġobkom issimaw dak li qegħdin ngħidu aħna il-ġlieda tal-ħaddiema u tal-poplu Portugiż keċċiet il-gvern li applika il-politika ta'kom ikkondannawa din il-politika il-ġlieda tal-poplu Portugiż Eh, irnexxiet, irnexxielna neliminaw it-tnaqqis tas-salarji, nżidu s-salarju minimu, insaħħu il-servizzi soċjali li eh, eh, tlabna anki l-kodba tal-iskola ftit ftit se jsiru mingħajr ħlas il-25 sija ta' xogħol kull ġimma eh, reġa' tiddaħlet fl-amministrazzjoni pubblika. Aħna stajna nagħmlu iktar niksbu ferm iktar Sur Juncker il-Franza hija Franza veru imma l-Portugal huwa l-Portugal għandna storja twila, għandna poplu kburi bl-indipendenza tiegħu u huwa poplu illi se jfassal u l-istorja tiegħu u d-destin tiegħu. Is-Sur Le Breton.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 inti l-uffiċju tal-sintki unbat tistaħba meta jitolbu li Franza tgawdi minn 27 miljon ta' fondi strutturali fuq 6 snin fil-waqt li l-Unjoni tiswa darbtejn iktar eh, għal-Franza fl-istess periodu u inti titħabjom meta tajdilhom li l-Kommissjoni għandha ruħ fil-waqt li inti rappresentant den ta' oligarkija li qiegħda taħkem kollox u l-kulħadd LuxLeaks il-biraħ Panama Papers illum u tafta għada imma s-sint kiemu mux bolloħ sur Juncker u qed isiru aktar eh, dawk li jindunaw eh, inti xe sarraf u ma intom qed tajdulhom li huma populisti ma fil-fatt huma patrioti. Eh, Mr. Papadakis. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλθει στην Ελλάδα αφού καρατόμησε συντάξεις και ασφαλιστικά δικαιώματα. tnaqqis ta' pensjonijiet u ta' drittijiet ta' sigurtà soċjali. Fl-istess waqt um, kien hemm ukoll korruzzjoni ta' tassazzjoni. Issa qed tiġi preparata uh, leġislazzjoni ġdida ta' drittijiet tax-xogħol bħal dak li tiġri fi Franza, fil-Belġju, fl-Istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea dawn u malek sejħa il-prassijiet um, ehm, tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet pal parlament Ewropew illi qed jitfa il-ħaddiema barra triq eluf ta' ħaddiema. il-ħlis ta' pagamenti supplementari. Dawn kollha huma l-ħtiġijiet biex jista' jiġi rkoprat il-kapital Dawn ġew approvati mill-gvernijiet Gregi u Franċiżi u batew il-nies f'dawn il-pajjiżi. Ir-respons eh, jista' biss jista' jsir biss min-nies li jaħdmu kontra l-kapitaliżmu. Grazzi ħafna, bekk temmejna il-diskorsi ta' minuta. Għada nibdew fid-disa ta' filgħodu L-agenda ġiet ippubblikata hija disponibbli fuq is-sit tal-Parlament Ewropew u bekk is-seduta tintemm.